Allora riprendiamo. Il gruppo ID e i deputati non iscritti mi hanno comunicato. Mela, il-membri mhux affiljati waslu li xi deċiżjonijiet ta' modifika relatati ma' nomini tal-delegazzjonijiet. Dawn id-deċiżjonijiet se jkunu inklużi fil-minuti ta' staduta tal-lum. U ser jidħlu fis seħħ fid-data tal- tal-lum stess meta tħabbret din in-notifika. Ngħaddu issa għal votazzjonijiet ir-rapport Howard l-abbozz ta' budget emendatorju votazzjoni unika vot nominali. Il-votazzjoni hija miftuħa. Hanno votato tutti?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 tgħaddi. Rapport ieħor ta' Sur Howard abbozz ta' budget emendatorju nagħti l mikrofonu lir-rapporter li għandu l mikrofonu għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Mr. President, first I would thank the shadow rapporteur. President, nixtieq nirringrazzja Shadow Rapporteurs u l-Segretarja tal-ħidma li saret fuq dan il-fajl. Sezon fil-qosor iżda importanti ħafna li dawn il-punti jissemmew. Dan l-abbozz ta' budget emendatorju numru 2 huwa differenti minn normal huwa l-aħħar element tal-settlement budgetarju tal-2019 li ġi negozjat f'Diċembru li għadda fit-tieni konsultazzjoni li saret bejn mal u Stati Membru u Parlament il-ftehim mal-Kunsill kien illi l-aħħar element kien ser jiġi imressaq bħala abbozz ta' baġit mandatorju fl-2019. Illum qegħdin intemmu dan il-ftehim billi ninforzaw il-programmi li aktar minn qatt qabel jirriflettu l-ekonomija ta' skala u ta' valur miżjud tal-baġit tal-Unjoni. Erasmus Plus u Erasmus 2020. Eh, dan ser jirċievi 20 miljun euro addizzjonali u Orizzont 2020 12 miljun euro li ser jindirizzaw l-emerġenza klimatika. Dan il-budget jirrifletti r il realtà li l-impenn mittieħed f'mod kollettiv jirnex juri li bħala Unjoni Ewropea kapaċi niksbu ħafna iktar milli kapaċi jikseb stat membru waħdu. Nirringrazza l kulħadd tal-appoġġ tagħkom. Grazzi, il-votazzjoni nominali miftuħa. No votato tutti la vota. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Approvato. Taddi. Ir-rapport Murexan fuq il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarità tal-Unjoni Ewropea. Vot wieħed votazzjoni nominali miftuħa. Hanno votato tutti, la votazione è chiusa. Approvato. Ancora relazione o eh, Rapport approvat, rapport Howard abbozz ta' budget emendatorju numru 3, votazzjoni unika, il-votazzjoni miftuħa. La votazzjoni è chiusa. Votazzjoni maluqa. Approvato. Taddi, issa, rapport Jonka, mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' ġustament għal globalizzazzjoni, votazzjoni unika, vot wieħed, votazzjoni miftuħa. Kati vota, votazzjoni maluqa. Taddi. Issa, Ngħaddu għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ħruġ tar renju Unit mill-Unjoni Ewropea paragrafu 4 f'żewġ partijiet l-ewwel parti minu favur minu kontra astensjonijiet tgħaddi tieni parti votazzjoni nominali miftuħa votazzjoni magħluqa. Approvato. Paragrafo Grazzi paragrafu, għadni approvata paragrafu 12 l-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Taddi. Tieni parti minu favur, minu kontra, Astenzjonijiet taddi. Paragrafu 14, dawx partijiet l-ewwel parti dawk favur. Kontra, astensjonijiet tgħaddi tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi paragrafu 17 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi paragrafu 20 minu favur minu kontra astensjonijiet tgħaddi issa premess eh, recital a Eh, l-ewwel parti dawk favur dawk kontra tgħaddi, tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi. Permezz ta' dem, l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi. It-tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi. Premessa ke test oriġinali dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi. Premessa N dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi. Votazzjoni fuq rizoluzzjoni kollha kemm hi, votazzjoni nominali miftuħa. Kjusa. Maluqa. Approvato. Taddi. Maggioranza kbira. Devo dire che questo decade? Adesso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 Colleghi, riapriamo la seduta per procedere con le dichiarazioni di voto. Prego. Kollegi, nibdew bl-ispiegazzjonijiet tal-voti min mhux beħsibu jipparteċipa. Nitlobkom sabiex tħallu il-kamra sabiex inkunu nistgħu inkomplu. Eżit kollegi, rridu inkomplu jekk joġobkom, ġentilment nitlobkom li min mhux ser jitkellem fl-ispjegazzjonijiet tal-voti sabiex joħroġ mill-Kamra. Brispett anke lejn il-kollegi. Dear colleagues, I kindly ask you again. Kollegi, għal darboħra nitlobkom biex tħallu il-kamra jekk mhux ser tipparteċipaw fl-ispjegazzjonijiet tal-voti. Procediamo con le dichiarazioni di voto. Dichiarazione di voto. Naddu għall-ispjegazzjonijiet tal-voti fuq il-ħruġ tar-Renju mill-Unjoni Ewropea. Nibdew bil-Onorevoli Curtin Darling għal-minuta jekk jogħġbok. La kollega Kirsten Darling rinuncia al tempo. Il-kollega Curtin Darling eh, miex sertat il-diskors ta' ħana tu għalek għall-onorevoli Vondra. Well, kollega Vondra does not work. It's working. It does not work. Does it work? yes thank you very much Mela l-mikrofonu qed jaħdem jiena ivvotajt kontra din ir-riżoluzzjoni għaliex għanna nżommu f'moħna ir riżoluzzjoni il-relazzjoni li tikollna fil-futur mar Renju Unit li ma rridux waslu għal konflitt. Qegħdin nisfurzaw li l-Parlament tar Renju Unit japprova ftehim li diġà ġi rrifjutat tliet darbiet. Għanna diġa kellna divorzju fi ċekoslovakkja u beta jkollok divorzju tit tkun ġenerus. U għalek li kieku ma kienx hemm din il-ġeneralità kien ikun hemm konflitt jew gwerra. Dan huwa dak li qed nippruvaw niksbu. Ġikuj, thank you very much. Grazzi tassew. Issa l-Onorevoli Xojdrova. Grazzi tassew kollegi, jiena mill-istess pajjiż tal-kollega Vondra. Iżda minkejja dan ivvotajt favur di, ivvotajt favur din riżoluzzjoni għaliex jiena nirrispetta il rezoluzzjoni tal-Parlament Ingliż li jgħid tal-Renju Unit li għajt li m'għandhomx joħorġu mingħajr dil u din hija raġuni għalfejn aħna weġibna b'dan il-mod meta qegħdin nissuġġerixxu li jkun hemm eh, dewmien jekk ma jkunx intlaħaq ftehim. Aħna maħna nisforzaw xejn fuq il-Parlament eh, tar-Renju Unit dan huwa ftehim li ġie ffirmat eh, mill-Parlament u li ġie approvat mill-Parlament tar renju Unit. Jistgħu jitresqu emendi, jistgħu jitresqu bidliet, imma il-Prim Ministru ma nistaq l-ebda bidla aħna qegħdin nkunu paċenzjużi pal Barnier aħna lestri nagħmlu bidliet fil-ftejm jekk ir-Renju jissuġġerixxi xi bidla. Grazie mille kollega e adesso la parola Grazzi tassew l-Onorevoli Porrit. Um, microphone's not coming on. Just press it once. I have. Now it's working. It's not coming on. Yeah, yeah. Okay. I have voted in Jiena ivvotajt favur din ir-riżoluzzjoni llum mhux għax irrid illi jiġi implementat il-fejm ta' tirar dan il-fejm għaliex kwalunkwe Brexit se jkun taħsara għal kulħadd imma għaliex it-test jara li huwa possibbli li jkun hemm estensjoni sabiex nevitaw no deal u biex ir-Renju Unit ikollu referendum jew elezzjoni ġenerali u anke jirrevoka artiklu 50 saħansitra. Nixtieq nirringrazzja lill-Ewropej kollha f'din il-Kamra li qegħdin ikomplu juru solidarjetà magħna fid-dawl ta' din eh, l-imbuttatura eh, nazzjonalista u tal-lemin u populista ta' dak il-raġel li joqgħod bil-qeda hemmhekk li jiġi biex isabbat saqaj u jajjat li għanna dan il-periklu li mur kontra interess komuni tagħna li ħireċ minn number 10 mill-gvern tagħna. Iżda għanna moviment f'saħħtu fir-Renju Unit favur l-Ewropa. L-aktar wieħed saħtu fl-Ewropa kif qal eh, Sur Verhofstadt, li l-kollegi tiegħi favur l-Ewropa li huma f'maġġoranza f'din il-Kamra ngħidilhom li rridu nkomplu naħdmu flimkien biex nelbu l-forzi ta' nazzjonaliżmu u populiżmu u ma nħalluhom xirbħu. Kollegi, vi richiamo al rispetto dei tempi, per favore. Kollegi, jekk jġobkom irrispettaw il-ħin tagħkom. Is-sur Patten għal minuta. Jiena votajt kontra ir rezoluzjoni tal-imperu ta' Sur Verhofstadt. Jina naqbel ma' Brexit ċara għalfejn għax 58% ivvotaw fil-Midlands ivvotaw biex jitilqu mal-kosta 62% il-maġġoranza demokratika ivvotaw sabiex jitilqu fl-aħħar tliet sigħat hawnhekk fil-Parlament Ewropew jiena smajt kull MEP jgħid illi dawk li votaw ma kinux jafu x'qed jagħmlu, kienu qed jgħidulhom illi għandhom jisemgħu mill-Unjoni Ewropea u meta jaqblu ma' din l-istituzzjoni biss jistgħu jibdew ikollom sens ta' demokrazija, is-sur Barniera mela ċara illi il tkun xi tkun il-backstop ma jistgħux jaħarbu mill-Unjoni ta' doganali għal 17.4 miljun persuna. Però wasal il-smin li nitilqu u wasal iż smin li jkollna Brexit ċara. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Hook, jiena appoġġajt ir-riżoluzzjoni tal-lum għaliex tirrikonoxxi l-prospettiva illi l-Iran Unit jirrevoka artiklu 50 u iwaqqaf lil Brexit. Il-Prim Ministru Johnson m'għandux maġġoranza fil-Parlament Ewropew għalhekk qed jipprova jalaq il-Parlament u jibblokka l il vot tan-nies fuq eh, eh, dan il-ftehim ta' ħruġ Il-referendum kien vak ħafna, kien hemm ħafna gideb dwar flus, gideb dwar it-Turkija, jiena mhux qed nara MPs torok hawnhekk. Is-Sur Johnson issa m'għadux jippretendi li dan huwa minnu. fl 2017 il-Renju Unit huwa post li mhux sabiħ ma rridux il-partijiet blokkati jew tor imblokkati, il-gvern qed jammetti li dawn huma riski reali. Aħna pajjiż kbir u aħjar li jekk ma jkollniex Brexit. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Birder illum jiena vvotajt favur il-mozzjoni tal-Parlament fuq Brexit jiena ma joġobniex il-ftehim ta' Mej jiena nobot il-Brexit, però kwalunkwe ftehim għandu imur u in-nies hija futur tagħhom. Dak li l-votanti jridu hu li l-Brexit jieqaf il-partit tiegħi ta' Joe Swinson il-Demokrati Liberali ma jridux Brexit. Aħna ser nirrevokaw artiklu 50 sabiex iwaqfu l-Brexit jekk nkunu fil-gvern, aħna rridu nibqgħu fl-Unjoni Ewropea din il-mozzjoni tirrikonoxxi r-responsabilità tagħna quddiem iċ-ċittadini. Għandhom id-dritt li jibnu l-ħajjiet tagħhom x'imkien ieħor kif inhu dritt tagħhom. Aħna qed infixklu nies il-ħajja tan-nies. Aħna qed Namlu skandlu ieħor m'għandux iseħħ. Aħna ser nibqgħu impenjati li nagħmlu dak kollu li l-aħjar fl-interess tal-Unjoni Ewropea u tar-Renju Unit. Aħna nivvotaw fuq il-ftehim jew li nibqgħu bil-benefiċċji tal-tasħubija. Grazzi ħafna. Signora Gibson, Iva, jiena kont favur din ir-riżoluzzjoni u tlabtu ukoll l-appoġġ tal-Parlament nixtieq nagħmilha xara li jiena ma naqbel ma l ftejn fuq Brexit deal jew no deal jiena nemmen minn iħqalbi li kull tip ta' Brexit se jġib għajb l-Unjoni l-Renju Unit u anki l-Unjoni Ewropea. Jien se nkompli naħdem biex nwaqfu il-Brexit imma l-mozzjoni hija importanti għax qed nirrikonoxxu hawnhekk li il-Parlament il-Parlament tar renju Unit għadda liġi li qed jitlob il-Prim Ministru biex jara l-Prim Ministru jitlob estensjoni ġifiri bi kun hemm elezzjoni referum djon kella jmur lura fuq il-Brexit. Boris Johnson mhux qiegħed hemm l-interess ta' ċittadini huwa għala il parlament qiegħed ukoll jikser liġi sabiex jasal biex iġib il-Brexit huwa dittatur hekk qed jaġixxi hemm bżonn li aħna bil-proċess demokratiku koll naraw li falli. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Howard, dek minuta, Sinjur. Iva, dan ma kienx il-pjan Hawnhekk għeddin toffrunna biss is sopravizenza Fil-istorja qed negozjaw mill-iktar pożizzjoni dajfa li laqas biss ikonna dil sovranità li suppost laqas qatt ma tlifnija imma arawx qed jiġri il-viċin tagħna jiddettanna il regoli li aħna manna l-ebda għażla imma biss naraw li inseguhom id-drittijiet, il-libertajiet ta' kull ċittadin tar renju Unit qed naraw li qed jisfa fix-xejn dak qed il-Brexit mhux dik li konna qabel x'qegħdin nippruvaw nirbħu il-Renju Unit mhux fl-Ewropa se jara li hekk se jkun limitat f'din id-dinja. Nitkellmu fuq id-demokrazija ma mingħajr responsabilità il-demokrazija ma tiswa xejn hemm bżonn il-realtà twasluhom lin-nies tar-Renju Unit. Ir-realtà tal-Brexit hemm bżonn nuru xed eżattament x'se jkun ifisser il-Brexit. Iva, grazzi. Is-Sur Hiver. Mela wara din il-gaff deluzjoni, rrid ngħidilkom li Nigel Farage qiegħed jitkellem favur il-dawk li jridu l-Brexit il-pajjiżi eh, intom qed tgħidu li verament ħasra il-Brexit. Imma il-nies tar-Renju Unit mhux qed jaqblu magħkom araw ftit l-ikbar partit f'dan f'din il-Kamra huma il-Brexiteers, dak tal-Brexiteers. Aħna li rridu naraw li maġġoranza tkun rispettata. Issa, kif nejdu aħna, intom qed tadduna biż-żmien u xek bil dak li qed toffrulna aħna qegħdin nġildu eh, biex ikonna eh, clean break Brexit, it-Brexit ċar. aħna għanna l-establishment issa li qed jipprova jaħrab. Aħna eh, irbaħna qabel u se nerġgħu nirbu u aħna se noħorġu. Grazzi. Thank you. Grazie mille. Adesso la parola all'onorevole Singa per un minuto. Please you have the floor. Grazzi l-Onorevoli Netzinga. Grazzi ta' sew, nixtieq nirringrazzja din l-istituzzjoni demokratika għall appoġġ li qed turu lejn ir-Renju Unit u l-paċenza li qed turu biex ikun hemm estensjoni għall artiklu 50. Jekk ikollna Brexit mingħajr ftehim, ikun devastanti għar renju Unit u ċittadini Ewropej. L-aktar riski sejbatuhom minnu dajjef fosthom dawk li qed jgħixu fir-Renju Unit li jiddependu fuq mediċina importata mill-Unjoni Ewropea. Hemm ħafna nies li s-saħħa tagħhom tiddependi fuq l-importazzjoni soluzzjoni mingħajr problemi mingħajr ostakli ta' din il-mediċina li mediċina li tinżamm fil-fridges. Ħadd ma jista' jiggarantix li din il-mediċina se tgħaddi fil-kaos ta' trasport li se jkollna wara no deal Brexit kwalunkwe gvern jettik kontempla illi ipoġġi friskju l dawn ċittadini hija xi ħaġa xokkanti il ija l-ħtieġ li nevitaw dan ir-riskju li waslet membri fil-Kamra tal-House of Commons il-Parlament tal-Renju Unit u hawnhekk stess biex niprojbixxu no deal Brexit m'hemmx mandat għal no deal Brexit u ħadd ma vota illi jinnega l-aċċess għall mediċina għal ġirien tiegħu. Kwalunkwe eh, kwalunkwe Brexit se jpoġġi l-ċittadini tal-Renju situazzjoni f'sitwazzjoni Grazzi tassew l-Onorevoli Dobni għal minuta jekk jogħġbok. L-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid illi hawn eh, membri li qed jitfattal tar-Renjuni li tfaċċaw għall votazzjoni ma fejn kienu fid-dibattitu kienu jieħdu xi croissant, imma mill-bqija smajna ħafna gideb, ħafna ħafna affarijiet li mhumiex veri u l qed jgħidu l-Renjuni qegħdin taħt dittatur. Id-dittatur ma joffrix elezzjoni ġenerali u xek. U meta joffri elezzjoni ġenerali, intom mhux qed taċċettawha għax jekk taċċettawha Corbyn u l-Partit Laburista jinqered kompletament anke f'Wales, speċjalment f'Ashfield fejn ser noħroġ kandidat jienu biħsib li neqret il-Jeremy Corbyn u il-mandra li ħalla waraj li ħalla anke mingħajr ma' ċittadini il-ħaddiema. Dal-parlament ma jimpurtax, ma jimpurtax mir renju ma jifimx li ċittadini tar renju ma jirrapprezentax ir renju Unit u mhux se jwaqaf 17.4 miljun ruħ milli semmaw leħinhom. Aħna ħanitilqu daqshekk, ciao, au revoir. Thank you. Grazie mille. Adesso la parola all'onorevole Palmer per un minuto. Please. Grazie onorevole Palmer. Grazie tassew, Viċi President. Ħanejda, kif inhi? għaliex dan din ir-riżoluzzjoni eh, ħanejdilkom xtajt. Fuq il-kwistjoni ta' dritti ta' ċittadini, l-protezzjoni ta' ċittadini ta' Ewropej fil-Renju Unit, mhix biss xi ta' tħassib, it-trattament ta' dawn il-persuni kienet xi ħaġa disgustanti u imisna nistħu aħna f'pajjiżi pajjiżi li tant inħobb li ju tantu kol maħbub me ċittadini Ewropej li ġew jgħixu f'pajjiżna, waqfu negozji, ħalsu t-taxxi u ilhom iħazu t-taxxi snin twal jixir ilhom aħjar minn dan l ekkim imsejjaħ skema ta' settled status. Il-messaġġ tiegħi il dawn iċ-ċittadini tar-Renju Unit li jiena rappreżentom fl-East Midlands u l-ħbib tiegħi mill-bqija tal-Istati Membri hawnhekk stess pajjiżi jaf ikun aħjar minn hekk, dawn iċ-ċittadini jixir ilhom aħjar minn hekk. Thank you, grazie mille. Adesso la parola all'onorevole. Grazie ħafna. L-Onorevoli Brophy, grazzi ħafna, Sur President, jiena votajt favur di riżoluzzjoni, però eh, jiena marriċ Brexit. Wieħed ma mill-punti l-iktar kruċjali f'din riżoluzzjoni għandu x'jaqsam ma' stat ta' impjieg u l-stat ta' ċittadini tar-Renju Unitu tal-Unjoni Ewropea dawk illi eh, jaħdmu fis servizzi tal-kura tas saħħa fir-Renju Unit eh, qegħdin taħt id-dita hemm 11% impjegati mal-NHS illi ġejjin minn pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Din il-figura tista' tinżel għal 5.5%. Huma eh, dawn il-nies ma jafux issa jibqgħu fir-Renju Unit jekk isir Brexit Sista, stax biex jista' jsir f'każ li ma jkunx hemm ftejim. Irridu nagħtu assigurazzjoni lil dawk mill-Unjoni Ewropea li jaħdmu fir-Renju Unit illi d-drittijiet tagħhom ser jibqgħu l-ewwel priorità. Grazzi ħafna. Grazzi. L-Onorevoli Banting għal-minuta, nadilek il-kelma. Parlament kollegi dan huwa l-aktar vot diffiċli li qatt tfajt. Jiena nilqa l-idea tal-Parlament ta' estensjoni, però kwalunkwe ftejim għandu jispiċċa fidejn in-nies il-referendum għandu jitressa qoddim in-nies issa blaza li jibqgħu jiena konvinta illi kieku wissa nirbħu l vozza biex inwaqfu l-Brexit għalfejn għaliex darba iż żazax joħorġu jivvotaw iż-żgħażagħ fil-Renju Unit huma rrabjati madwar 75% illi ma setewx jivvotaw fl 2016 issa waslu għall-età tal-vot u jgħidu illi huma jixtiequ jibqgħu ġifiri ġejjin minn fejn ġejjin Ewropej oħra, jekk irġabkom tkellmu mal-mexxejja tagħkom u saqsuhom fil-Kunsill sabiex jappoġġaw l-estensjoni sabiex iż-żgħażagħ tar-Renju Unit ikunu jistgħu jiddeċidu fuq il-futur tagħhom. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Benjen għal minuta. Grazzi ħafna, jina nishtiq nispiega għalfejn ivvotajt favur riżoluzzjoni illi tabboġġa il ftejim tal-Brexit diġà negozjat bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropeja. Però għadu maħal fil-Parlament tar ren Unit, ir-riżoluzzjoni tħalli miftuħa l-possibilità illi Renju Unit jerġa' jaħseb dwar id-deċiżjoni tiegħu anke permezz ta' vot jew dil fil-gvern għalhekk napoġġaw estensjoni tal-artiklu 50 għar Unisa biex jerġa' jirkonsidra pożizzjoni tagħhom. Brexit minn ftehim ikun diżastru għal bdiewa fir-Renju Unit 97 fil-mija tal-laħam tal-ħaruf jiġi esportat fir-Renju Unit u bekk nitilfu din il-parti eh, fis-suq il-dmir tiegħi jekk huwa li nipprevjeni Brexit mingħajr ftehim. Għalhekk aħna nibqgħu nappoġġaw is hobija tar Renjunit Unit fil-Unjoni Ewropea. Issa Sur Davis, m'għandek minuta. President, jiena marriċ li nimmanġaw il-Brexit, irrit waqfu l-Brexit u għawnek f'din il-Kamra niddefendu il-valuri Ewropej li huma dawk tar-Renju Unit ukoll liberali, ekonomija ġita kulħadd, miżuri ambjentali jipproteġu kulħadd. Jien ma nixtiex li pajjiżi jibqa' barra meta niddeċidu fuq il-futur tal-kontinent tagħna, jiena marriċ li pajjiżi ma jiffaċċjax il-problemi tal-kontinent, jiena rridu nkunu fil-qalba, nkunu mexxejja u mhux li se nitilqu jiena il-Brexit nibatuh xejjer. Grazzi, grazzi, issa. Issa nisimaw il-suraġu saliba l-minuta fidejk. Mela, bil-deadline, il-skadenza tal-Brexit, il-fat li konna u no deal, et naraw li din tista' jkun realtà jekk ma jkonniex ftejim se jkun diżastru, katastrofi li rridu nevitaw. Sfortunatament, il-nuqqas eh, ta' ċertezza, il-nuqqas ta' stabilità politika dejjem eh, jikbru. Il-priorità tagħna hija li nissalvagwardjaw id-drittijiet tal-ċittadini tal-Renju Unit li joqogħdu fl-Ewropa u dawk tal-Unjoni Ewropea li joqogħdu fir-Renju Unit. Nafu li l-Brexit se jkun eh, qed jeddet ħafna postijiet tax-xogħol. It-tieni priorità hija li nejnu l-ħaddiema in-negozji sabiex il-problemi ikunu inqas il-fat li konna Brexit minajr ftejim se jkun problemi għall-Irlanda ta' fuq u tisfel. Irridu naħdmu flimkien ikonna dialog kostruttiv biex ma jkonniex ma neġux għanna u deal u dan kollu għanna ninsow u koll il-disgwid politiku ta' bejnietna. Grazzi ħafna. Issa l-onorevoli Danija. Thank you. Um, as a businessman, I cannot understand. Jiena bħala persuna tan negozju tar-ren eh, ma nistax nifhem kif eh, ukoll xat fin-negozju fir-Renju Unit se jitlef dan is-suq kbir. Ġifieri għandek suq ta' 500 miljun persuna r-Renju Unit. Fli bookers.com rajt li l-assi tiegħi telaw, tagħna telaw, għax kellna suq ta' 300 miljun persuna il-kompetituri tiegħi li kienu qegħdin bijaw biss għal ħafna inqas tar-Renju Unit ma setgħux ileħqu Iġi fi l-entrepreneurs xiamlu kieku jekk jekk ikun hemm Brexit jiftħu eh, xi uffiċċju f'Amsterdam, fl-Irlanda, Frankfurt ċifiri, dan, nkunu edin nġebla, nkunu tinġibu ġebla fuq saqajna. Grazzi ħafna. Grazzi tassew, l-onorevoli Vodan, jak joġbok. Sur Patton Mek ma jafx li 62% tal-votanti mhuwiex 62% tan-nies qed jikdeb jerġa' kif rajna fl-skandlu Windrush, il-gvern tagħna jaf xi żewġ affarijiet fuq kif jifret il-familji u hekk biħsibhom jerġgħu jagħmlu. L-Ewropa hija familja ta', ta popli u jekk kanħallu l tories nazzjonalisti jkomplu eh, jagħmlu din il-ħsara din il-ħsara se tkun irreparabbli fir-Renju Unit u fil-Unjoni Ewropea. Kif Brexit ser jifret dawn il-familji ta', ta ġnus ser jifret ukoll il-familji tar Renju Unit. Jiena twelid fl-Ingilterra u trabbejt fl-Skozja. Jiena wilt ta' żewġ pajjiżi ta' Renju Unit u anke tal-Ewropa Farage u dawn il-persuni kollha qegħdin jippruvaw għamlu sabotaġġ, sabotaġġ fuq il-poplu tal-Iskozja u jeqirdu d-drittijiet tagħna u għandi twissija għalihom l-Ingliżi pruvaw kemm il-darba jiksru d-drittijiet tal-Iskozja u ħanaraw ġenerazzjoni ta' William Wallace, jekk Johnson ħanħallu jibqa' sejjerek. Thank you. Grazie mille. Adesso la parola all'onorevole Ricci per un minuto. Please you have the floor. Thank you, Mr. President. Onorevoli Ricci, jiena ivvotajt favur dan din riżoluzzjoni fuq l-anniversarju tal tal Sejm ta' paċi bejn, bejn l-Irlanda u l-Irlanda ta' fuq. Dan qed jiġi perikolat. Is-sibt se tkun il-jum internazzjonali għal paċi. Jiena nibża ħafna għal din il-paċi jekk aħna se nkunu qed konsegwenza għal kampanja Leave u Nigel Faraj li dejjem jisparixxi raġel li ma jimportax minn xejn. Thank you. Grazie mille, adesso la parola all'onorevole Kelly per un minuto, please. Grazie onorevole Kelly, anzi le, skużawni. Ħadżbal, imis l-onorevoli Polczak l-ewwel. Grazie tassew, President. Jiena nixtieq nikkommenta fuq il-vot li għadna kemm ħadna. Iva, nirrispetta kif ivvotaw ċittadini tar-Renju Unit fir-referendum ta' brexit iza fl-istess waqt napprezza li din riżoluzzjoni qed tippermetti li jkun hemm posponiment tal-skadenza ta' Brexit. Fl-istess waqt iridu nirrispettaw id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal qorti tal ġustizzja li artiklu 50 jista' jiġi revokat għalija importanti ħafna illi nipproteġu id-drittijiet ta' ċittadini Ewropej li qegħdin jgħixu fir-Renju Unit u ma rridux aħna nimminaw il-proċess ta' paċi għal persuni li jgħixu pajjiż differenti fl-Irlanda dan ukoll ta' li semmejna fir-riżoluzzjoni fl-istess waqt nixtieq inwieġeb għal dawk li fil-Brexit Party qed jgħidu illi dawn il-voti, dawn is-siġijiet ħaduhom minħabba is-sistema Ewropea tal-voti għax kieku votaw fuq is-sistema tal-Unjoni Unit ma kinux jieħdu dawn is sġijiet kollha. Grazzi Onorevoli Kelly. Uh, Grazzi ħafna jiena kont kuntent li kont parti mid-dibattitu ta' dalgħodu dwar il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Ħafna mill-MP spjegaw li jappoġġjaw din il-mozzjoni talbu aktar spjegazzjoni dwar il- backstop qalu illi jappoġġjaw il-ftehim tal-ġimgħa kbira kemm importanti li nipproteġuh matul il-votazzjoni kien hemm 544 persuna li vvutaw favur b'maġġoranza kbira jiena kont kuntent ukoll illi smajt li l-MEPs eh, lesti jagħtu astensjoni lil renju Unit jekk Boris Johnson jistaqsi għalija naħseb illi hija ġurnata sabiħa l-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, grazzi ħafna l-Onorevoli Hannan. Forsi ma kellhomx l-intenzjoni, però l-kollegi f'dil kamra għadhom għadhom kif waslu għal eh, Brexit biftejim inqas possibbli qed nagħtu eh, konċessjonijiet l-ICJ, ċertu mekkaniżmi, il-Tribuna Internazzjonali. Il-Renju Unit mhux ser iwas ser jaċċetta li ibidel Brexit mal backstop. Id-dikjarazzjoni ta' dil-Kamra għamlitha impossibbli li insibu mod kif ikun hemm Brexit ħruġ eh, mingħajr problemi. għadkom mandunajtux illi Brexit ma sarx, et naraw krizi ta' minar Brexit, et naraw krizi għaliex il-parlamentari tal-oppozizjoni et jamlu l-opposta dak li għalu meta eh, kienem l-elezzjoni. Grazie ħafna. L-Onorevoli Toms għal minuta. Grazzi ħafna. jiddispjaċina li wasalna għal Brexit għaliex Brexit kien mezz mhux lan. Jidher li aħna hawnhekk qed nippruvaw biss nillimitaw il-ħsara. Mhux se nkunu nistgħu nirrispettaw l-iskadenza, però bi ftit raġuni pereżempju li nagħmlu tieni referendum jew inkella nagħmlu ftehim għar-ratifika tal-ftehim dan ikun possibbli dak li għandna bżonn u li nagħmlu dak kollu nistgħu sabiex nassiguraw li ċ-ċittadini tagħna jkunu protetti b'mod xieraq. Fir-Renju Unit qed jippruvaw jitfgħu t-tort fuq l-Unjoni Ewropea jekk ikollna Brexit bla ftehim mela r-Renju Unit se jkun l-uniku pajjiż fl-Unjoni Ewropea li jkun responsabbli ma' dan il-kelima li jmiss. Grazzi ħafna. Sur eh, Britain's EU membership has afforded Jiena mill-Ġermanja mort ngħix renju Unit u hemmhekk għamilt ħajti. Illum 3 miljuni ta' eh, ċittadini ta' tar-Renju Unit bħalissa qegħdin jiffaċċjaw nuqqas ta' ċertezza, ċertu bizza. Boris Johnson kif jaf jagħmelu ma żamx mal-weda li jagħmel anki tal-Brexit. Nafu li dak li hemm qudiemna għandu ħafna problemi ħafna nis sejbatu, hemm bżonn li jkollna sistema li tkun faċli fejn in-nies ikunu jistgħu biss ikunu jifmuha imma mhux joqogħdu imorru lura għal ħafna eh, eh, żmien biex jippruvaw li huma eligibbli li joqogħdu fil-Renju Unit. Kella jkollna problema bħalma kena tal-windrax biex wieħed eh, garantixxu drittijiet tal ċittadin tal-Unjoni Ewropej li jgħixu fir-Renju Unit huwa dritt. Grazzi bekk qed nagħlqu d debattitu Jiena illum kważi ħassejtni isni deputy speaker tal-House of Commons peress li kellna ħafna interventi mir-Renju Unit. Nerġa'w niltaqgħu issa hawnhekk fit-tlieta, grazzi.